politika ta' sigurta dwar is-sitwazzjoni fis sudan tisfel. Iva, grazzi ħafna. Niskużari u hijek kultant inkun wisqim għalqla fil-dikjerazzjonijiet tagħna. Ġeneralment nagħmelek lejla ħajt għad-dibattitu mhux fil-bidu, ġviri ħanerġa' eh, nitkellem is-sabton normali. U nibda billi ningrazzjakom tal-li zammejtu il-Sudan tisfel fl-attenzjoni ta'kom u tal-li organizzajtu dan il-dibattitu. Naħseb importanti li nibqaw nifukaw fuq dan il-konflitt. Dan huwa pajjiż fejn tamit kbar sfaxxaw fi żmien ta' ftit snin. Huwa pajjiż li jista' jkun eh, sinjur jekk juża il-riżorsi naturali tiegħu, iżda bil-maqlub illum għandna sitwazzjoni umanitarja illi hija ħażin ammens. Għandna daqs 30,000 ruħ illi qegħdin jirriskjaw li jmutu bil-ġuħ u eluf oħra illi qegħdin fix-xifer ehm, tal-ġuħ. Għandek miljun persuna li huma internament spostata iżjed minn 700,000 telqu mill-pajjiż. Waħda mill-ikbar kriżi ta' refuġjati llum u nixtieq li nifukaw fuq il-kriżijiet tar-refuġjati li hemm madwar id-dinja li qegħdin ehm, iseħħu wkoll barra mill-frontieri tagħna tal-Ewropa. Nies innoċenti qed ikomplu jiġu eh, jaraw id-drittijiet umani tagħhom abbużati. Min tal-inqas 80 persuna eh, mietu f'dan l-aħħar tliet ġimgħat u 150 il-persuna inqatlu mill ġimat 23 ta' Ottubru lil hawn. Sadattant organizzazzjonijiet umani eh, umanitarji għad mandom aċċess għal din iż-żona. Imma ħafna wkoll violenza kontra tfal u in-nisa u dawn huma reati illi imorru kontra l-impenni illi kienu ħadu l-partit kollha fil-Sudan tisfel impenni biex eh, jipproteġu eh, l-nies u iwaqfu l-ksur ta' drittijiet umani. In-nies ta' Sudan tisfel ma jistawx jistennew, irid ikun hemm ġustizzja u rikonċiljazzjoni u rridu nikkonċentraw fuq dan meta nagħmlu l-pedament għal paċi sostenibbli. Allura aħna nilqgħu deċiżjoni tal-Unjoni Afrikana illi tippubblika il-rapport u illi um, tistabilixxi wkoll orti ibrida. Il-ftejm ta' paċi riċenti jaffri opportunità unika illi ma nistawx nitilfu. Hija opportunità għal Sudan tisfel illi jersa lejn gvern um, kontabli u trasparenti, gvern illi um, iżom l-interessi ta' ċittadini fuq kull interess ieħor. U jekk dan il-ftehim jiġi implementat sew, ser jieqaf il-ġlied. Emmek imbat ser eh, jitwaqfu kolt eh, istituzzjonijiet biex dan il-pajis jerġa' jinbena mill-ġdid. Id-deċiżjoni tal-gvern li jizid l-istati federali fil-pajis imur kontra l-ispirtu tal-ftajin u l-istess għat kaxkir ta' saqajn minnaħa tal-Kommissjoni illi timplementa il-konklużjonijiet tal-rapport. Riċentement rajnat naqis fis-sigurtà u ehm, ħafna violenza illi jinkwetawna il-koll. Il-bira faddis il-partijiet ħadu pass biex jersu li lemm il-lista ġnari l aħna dan it tama illi diskussjoni timxi l-qoddim biex permettu li najt illi konklużjoni pozittiva ta' dialogu għadal bot. Dan il-ftejm irid ikun implementat fi żmien tajjeb biex inwaslu għal tmiem ta' dbatija tan-nies fis-Sudan tisfel il-maqfu traġedja umana. Daw kollha valuti rridu jifmu illi hemm konsekwenzi għall azzjonijiet. Iżda hemm numru ta' ehm, ta' passi. L-ewwel net irid ikun hemm waqfin mill immedjat. It-tieni, l-ostakli kollha għall aċċess ta' servizzi umanitarji iridu jitneħħew minnu fih. Meta pajjiż isir stat, jieħu ċertu responsabilta. Iridu eh, nibdew bl-implementazzjoni tal-ftehim. Is-Sudan tisfel Eh, ma jistax ikompli fit-tendenza tiegħu illi jikser kull ftehim ta' waqfin mill-ġlied. Allura irridu nżommu ċertu pressjoni internazzjonali fuqhom. Aħna kollha nilqaw l-isforzi tal-Unjoni eh, Afrikana u tal-ICAT u anka eh, flajnuna lil sudan l-Uganda u lil Kenja. Ftitilu faddis kell ftemna mal prim Ministru Etjopjan dak ta' Zimbabwe illi irridu eh, nifukaw fuq eh, l-sfidi illi jen. Il-biraħ kienem pjantazzjoni reġjonali mill tal-Komitati Nav Afrika għal-2015-2020 illi jissottolinja l-approċ prinċipali tal-Unjoni Ewropea għal soluzzjoni f'dan ir-reġjun. Barra minnek, kien hemm ukoll il nominazzjoni ta' President pala tal-Bord ta' monitoraċ u dan ser ikun utli ħafna fil-fas ta' implementazzjoni. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġja il-Sudaniżi waqt il-proċess ta' tranzizjoni. Aħna jina namlu hekk minn minn dubdiet il-vjolenza fil-2013. Aħna rridu illi il-ġlied jintem u li nibdew tranzizjoni politika u aħna provdejna ħafna għajnuna umanitarja. Fl-2014 l-appoċ umanitarju tal-Unjoni Ewropea kien ta' iżjed minn 116 miljun euro. Din is-sena l-għajnuna li tajna diġa laħqet il-107 miljun euro. Il-Nazzjoniet Uniti ikkalkulat l-Unjoni Ewropea iffinanzjat kważi 41% tad-donazzjonijiet kollha umanitarji tal-persuni fil-bżonn fis-Sudan t'isfel f'din is-sena b'kollox iżjed minn 3.1 miljun eh, persuna vulnerabli għamlet użu minn assistenza din is-sena. Iżda aħna nafu illi l-assistenza umana waħida ma tissostitwix eh, programmi tal-iżvilupp sodi. L-Unjoni Ewropea mhux biss tajn fl-assistenza umanitarja iżda tappoġġja wkoll l-implementazzjoni tal-ftejm ta' paċi bil-ħames pilastri tiegħu L-appoġġ ser jiġi prinċipalment mill-IDF eh, program iżda għal pilastri wieħed u fil-governanza u sigurtà l-appoġġ ser jiġi mill-istrument għal l-istabilità u l-paċi u anka mill-African eh, Peace Facility. Issa aħna lesti illi naħdmu ma' gvern ta' tranzizjoni. Nistaw najnu biex nistabilix istituzzjonijiet ta' tranzizjoni u dan ser iġib miegħu ukoll eh, ġestjoni trasparenti u responsabbli tal-riżorsi li għandu dan il-pajjiż. Issa wasal iż-żmien li dar riżorsi nużawhom għal benefiċċju tal-popolazzjoni kollha. Li ratifika tal-ftehim ta' Kotonu ikun sinjal min-naħa tal-Sudan tisfel ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea iżda bħalissa hemm bżonn illi l-partiti kollha fil-Sudan tisfel jihdu mpen illi ratifikaw dan. Dan huwa dak illi aħna diskutejna il-ġimgħa l-oħra bħala eh, l-approċċ komuni tagħna. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u ħerqana li nisma' l-opinjonijiet tagħkom f'dan id-dibattitu illi żgur ser ikunu utli ħafna f'xogħli. Grazzi. I want to thank you, High Representative. Grazzi, rappresentanta Olja. Issa nibdew id-diskussjoni. L-ewwel kellim ser ikun l-Onorevoli Venta. Grazzi, rappresentanta Olja. Il-konflitt ta' Sudan tisfel u l-proċess ta' paċi hemmhekk huma ehm, kwistjonijiet importanti ħafna għal grupp tiegħi. Il-ftajim ta' paċi ta' Awissu wassal għal tmiem ta' 20 xar ta' gwerra ċivili fis-Sudan tisfel. Iżda dan ma kienx soluzzjoni għal problemi kollha, tal-pajjiż li fosta hemm ukoll kriżi politika qawwija. Dana kien l-ewwel pass iżda pass sinifikanti għal titjib. Aħna nilqaw dikjerazzjoni tal-mexxejja ta' Sudan t'isfel illi eh, misseri waqfu orti ibrida sabiex tressa qudiem il-ġustizzja dawk responsabbli għal violenza u għall abbuż Dan importanti ħafna fl-isfond tal-informazzjoni riċenti illi kenna eh, dwar il-kumpens li jridu nataw lil tfal u lin-nisa li jaħdmu bħala soldati. Il-gvern irid jieħu mm, passi serji biex jiġilet kontra dan il-fenomenu. Nixtieq ġbidlek l-attenzjoni kontra il- Eh, situazzjoni monetarja ħażina ħafna huwa kalkulat li mal-żewġ miljun persuna kellhom tilqum id-dar m'hemmx aċċess għall-ilma ehm, għax-xorb u hemm ukoll numru ta' mart, hemm ħafna mart anzi. Ser ikun hemm bżonn ehm, azzjoni malajr mill-Komunità Internazzjonali sabiex niprevjenu niprevjenu mill-situazzjoni tkompli tmorlar irridu najnu l-dan il-pajjiż, grazzi. Enrique Guerrero Salom. Minuta u nofsi sur Guerrero Salom. A causa della crisi del refugiato. Minħabba il-krizi tal rifugjati li għaddin minna bħalissa fl-Europa. Għana din il-fukaw fuq is-Sirja u l-Iraq. Iżda bħalma saħqet il-rappreżentanta Olja Ejja ma ninsewx il-fatt li hemm żewġ kriżijiet fl-Afrika il ilhom għaddejjin għal tul ta' żmien l-Afrika Ċentrali, l-Repubblika tal-Afrika Ċentrali u s-Sudan t'isfel. Hemm żewġ miljun refuġjati minn dawn il-pajjiżi dawn huma kriżijiet umanitarji ikkawżati mill-bnedmin minħabba il-gwerer Aħna rridu morru li l-in mill-gwerra, rridu naraw li sudan tisfel jaddi għal fażi ġdida rridu naħdmu fl-imkien mal-Unjoni Afrikana u mal-Komunità Internazzjonali u għattur internazzjonali sabiex niżguraw il-ftejmiet internazzjonali wissu jiġi implementatu. Rridu niżguraw ukoll koll il-miżuri li hemm sabiex nitrattaw il-kriżi jiġi implementati l-ġnus maquda talbu finanzjament biex tiġi trattat ta' situazzjoni fis sudan tisfel nofs il-wediet biss sarfu f'realtà hemm kriżi tal-ikel għabbażi tal-lista tal-ġnus maquda dejn minn diżastru kriżi tal livell tlieta irridu nżidu l-finanzjament u niġġieldu din il-kriżi tal-ik għallu niżguraw li jkun hemm aċċess għall għall soċjetajiet umanitarji. l honorable Tanek, Sur President, sam l-indipendenza tal-2011 Sudan tisfel kienu dejjem fil-gazzetti għarġunijiet il ħizzina Fit Jiena jiddispjaċini bil-konflitt intern illi ħareġ pala riżultat ta' dak li tantx taqtien nara il-din l-indipendenza u sa minn Deċembru tal-2013 is-sitwazzjoni gravat wara ħafna tentattivi ta' paċi sa fl ħar der li kien hemm ftehim fuq l-implementazzjoni ta' miżuri maqbula f'awwissu ta' din is-sena. Ir-rapporti qed juru li huma pass importanti biex insolvu xi wħud mill-punti kuntazzjużi iżda rridu nkunu kawti fil-pożittiviżmu tagħna. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea sendhom jappoġġaw lil iga li qegħdin jimmod jadmu pala moderator ta' tadet flimkien ma' l-Unjoni Afrikana. Il-missjoni issa sejra tinvestiga l-abbużi li saru fuq il-popolazzjoni sa' minn Diċembru tal-2013 il-grupp tiegħi jilqaw iżda dispjaċina illi madux fir u madux mana is-Sur Grang fil-fatt bitmexxija eċċellenti tiegħu. Grazzi ħafna. Naddu issa l-mikrofonu lill-Onorevoli Jexek. għal-minuta. Memx wis postijiet fid-dinja fejn l-istituzzjoni hija qar minn dik ta' Sudan t'isfel fejn hemm dastant tpatija. Għadastant jiena nilqa il-ftajim fuq riżoluzzjoni għal konflitt illi rajna fawissu għaftejm ambizzjuż illi għandu jwassal għal wafin mill-ġliet permanenti li jwaqaf l-impunità u jkun hemm ġestjoni aħjar ta' dħul miż-żejt tal-pajjiż Min kjer il-kontenut huwa tajjeb, il koll nafu li l-impenn huwa wieħed dajjeb ferm u l-ġriet jissokta. Il-mexxejja politiċi fis-Sudan tisfel ma jimpurtomx wisq mill-popolazzjoni tagħhom stess, jimpurtom mill-kontijiet bankarji li għandhom barra l-pajjiż naħseb il-ftehim sodisfaċenti jistajn liħa biss jekk nużaw it-teddida ta' sanzjonijiet immirati kontra l-mexxejja politiċi li ma jżommux mal-ftehim. U l-Unjoni Ewropea da tikkonsidra li terġa' timponi embargo fuq l-armi tan-nar. Issa mill-lat pożittiv nista' ngħid li sa fl-aħħar l-Unjoni Ewropea l-lum publikat ir-rapport tal-inkjesta tagħhom fuq Sudan t'isfel. Il-mistoqsija tiegħi, Sinjura Viċi President, hija dan li ġej. X'inhi strateġija tal-Unjoni Ewropea sabiex niżguraw illi il-ġliet f-South Sudan jieqaf bizzamma mill-partijiet differenti mhux biss mal-ftehim iżda anke ma' dispożizzjonijiet l-oħra dwar l-impunità u l-ġestjoni tal risorsi taż-żejt semmejt anki soċjetà ċivili l-Unjoni Ewropea biħsiba taħdem anki mal-organizzazzjonijiet differenti sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-ftehim u għal darb oħra strategija hawnhekk xi għall-Unjoni Ewropea. Eh, Dekwi, on behalf eh, GUE NGL Group. Eh, Fissem il-grupp GUE NGL Javier Causo Permuj. Grazie, signor Presidente. Grazie, President, signora Mogherini, għal darbohra. Aħna din nitkellmu dwar 50.000 imwiet, miljoni ta' rifugġati dan mhux diżastru naturali għal traġedja xorta waħda. Ma nistawx ninsew illi l-Istati Uniti u Israel għandhom rwol xilabu hawnhekk. Irridu nikkonsidraw id-drittijiet tal-bniedem u il-kawżi prinċipali l-aċċess għal rizorsi taż-żejt l-attriċitajiet li ġew imwettqa waslu għal embargo tal-ġnus maquda l-Istati Uniti qed iżommu mal-embargo ta' Iżrael le. Nemmen il unjoni Ewropea għandhom jagħmlu l-almu kollha tagħha sabiex niżguraw l-embargo inżommu miegħu. Iva l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa il-missjoni ta' ġnus maquda fir-reġjun u tiżgura il-riżorsi enerġetiċi mhumiex ma jiġux abbużati. Issa fisam il-ħodor l-Onorevoli Hordi Sebastian. Grazzi, President. Nirringrazzja l u li fil-qeda hawnhekk magħna ta' ġita spess u dan ifisser li inti l-opinjoni tagħna tikkonsidrom aħna dan napprezzaw fil-Sudan rajna l-firmar tal-ftejn fawissu ftejn li musser jahdem jekk il-ġelida ma jizommu miegħu. Rajna 20 ta' mwiet fil-jiem il-segwew l-firmar tal-ftejn Rajna atroċitajiet gravi, speċjalment li laqtu l itfall u l-nisa l-Unjoni Ewropea ma tistax tittollera dawn l-attijiet inkella tkun kompliċi f'dawn l-atti aħna neħtieġu nkunu involuti hemm bżonn embargo fuq l-armi rridu anki palma kollega tiegħi naħdmu kontra dawk l-istati illi ma iżommux mal-embargo bħal kas ta' Izrael irridu niżguraw konformità mal-proċess ta' paċi, irridu niżguraw li jkun hemm ġustizzja għal kwalunkwe reat li jiġi mwetta, għandna bżonn ta' sistema ta' anki tiswija għal dak li ġara aħna nistgħu nżawlek ma' kien għandek l-appoġġ tagħna f'dan. Grazzi, issa fissem il-gruppi FDD l-onorevoli Xċera.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 Now, on behalf uh, eh, EFDD Group, uh, Deputy James Carver, one minute, take a floor, please. Issa staff assembly, EFDD, l Carver, grazie, President, for down to rida l-insibu politika Ma nafx jekk għandek fiduċja fil gvernju jew fil-pożizzjoni tal-Sudan tisfel wara kollox dawn huma l-istess mexxejja illi waqgħu żewġ helikopters eh, tal-ġusma u t-fat l-ħar snin hemm anki id-detenzjoni ta' staff ta' personal ta' monitorat, hemm evidenza dwar resistenza ta' ħidma fis-Sudan tisfel jew inkella jekk hemmx appoġġ bħalma qed naraw fil-fatt xnijat, issa fi rigward tal-ħidma ta' jgħed, tista' tgħidilna l-Unjoni Ewropea kif tagħdem ma jgħed fuq sudan tisfel anke fuq l-qarn tal-Afrika u taħseb li dan it-tip ta' impenn komplika l-azzjonijiet tagħhom fuq l-art u jidduplikax il-ħidma. Thank you very much indeed on behalf Grazzi. Fisem li NF l-Onorevoli Ferran. Grazie President. Aziz kollegi, rappresentant Oli. L-Sudan tisfel u għed mill-ftit pajizi nsara fil-Afrika u l-iktar pajiz sażof fid-dinja. Il-Sudan tisfel jaff wasal fit-tmiem u koll il ftajim meħba bieħ iżda nittamaw illi jirna xenna naraw riżultati għall-istat tas Sudan tisfel. Irridu nżommu d-majnejna anki l-barbarità ta' Kartum li għadda d-dejja, barbarità militari, bosta intervenzjonijiet differenti, u ma ninsewx xanki riżorsi minerarji enormi ta' Sudan tisfel. Bi anke minn naħat esterni, Mistawx nipermettu illi jiffirma tmiem il- l-esistenza dan l-istat. Grazzi l-Onorevoli Maria Gabriel għandek minuta u nofs. Grazzi President, Rappresentant Oli, Iva, l-avvenimenti ta' dan l-ħar fakruna l-vigilanza hija neċessarja biex noqolbu għal paċi fil-Sudan tisfel l-ewwel net. Id-dedikazzjoni tal-partijiet lil konflitt hija meħtieġa għal dokumenta tnejn bl-auspiċi tal-Unjoni Afrikana u dak ta' 26 ta' wissu. Iż-żewġ partijiet wedu il iwaqfu mill-konflitt. Importanti li nħadu anke ma nimsieħba l-oħrajn li kunem monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-ftehim minn naħa tal-Unjoni Afrikana u indirizzar ta' l-orruri illi rajna il-komunità sejra tkompli fetwa il-ħan nibqaw naraw anki għajn umanitarja li għandha tassal f'dan il-pajis, il-ġida kontra l-impunità hija fattur importantissimu fil-kostruzzjoni mill-ġdid tal-Sudan tisfel. Dawk li huma responsabbli iridu irridu nibqgħu nfittxu mal-reati li wet u anki l-istrument ta' kottenu jkun tajnuna minn dan il-lat. Pani poseł Linda McCavan, eh, półtorej minuty bardzo proszę. Um, thank you, Mr. President. L-Onorevoli Linda McCaven. Iva l-ħar dibattitu b biskuza li turi taqstant passjoni imma bil-passjoni turi kam jimportak u għax jimportak twassal riżultati. Aħna qed nitolbuk tejn lil nasa biex niżguraw il-insolvu dik il-kriżi enormi li donna minn sija L-NGOs kitbu l-membri parlamentari u għalu dwar eluf ta' stupri, ħtif ta' tfal u qtil. L-Aġenziji ta' ġnus mawta l-program tal-ikel UNICEF wissew anki mill-ġuħ fil-pajis. Inti qed tipprova tuża diplomazija, tuża pressjoni fuq il-fazzjonijiet differenti sabiex jirrispettaw il-ftejm ta' paċi x'namlu jekk ma jżommux mal-ftehim. X'nistgħu nużaw bħala azzjoni l-kollegi tagħna tkellmu dwar embargo, sanzjonijiet, sanzjonijiet dwar il-mexxejja kif x'sanzjonijiet ħan jieħdu ħan iddiskutuhom mal-Istati Uniti dawn qabel għanna xi proġett biex lejnu lin-nisa biex isemmaw leħinhom f'dan il-pajjiż. Għanna bżon nuru sens ta' urġenza li x'inija kriżi minn sija jekk ma nġixux mill-ewwel ċin il-kriżi sejrin narawa fuq television stana biktar stupri, iktar tfal bil-ġuħ, xana familjari fl-Afrika, iżda tista' t-ġevita jekk nġixux. Thank you. Pani Minister Anna. Grazie ħafna. Nad il-mikrofonu. L-għala minuta. Po wielu miesiącach krwawych walk prezydent Salva Kiir. Grazzi. Wara snin ta' xu wara snin. wara xuru xur ta' ġliet imdemmi. Rajna anke ksur issa tal ftejm ta' paċi li firmat jiena nilqa l-pressjoni li qiegħda ssir mill il fos fost l-oħrajn u anke mill konsil ta' sigurta il-ħadmu fuq il-missjoni ta' paċi li nbatet fis sudan tisfel kif ukoll il-missjoni ta' paċi li nbatet mir-Renju Unit. Iżda għandna bżonn ftehim tal-ġnus maqquda biex ikonna sanzjonijiet immirati, il-leġlazzjonijiet mittieħda mill-awtoritajiet tas sudan tisfel qegħdin juru illi hemm nuqqas tarida tajba minnha tagħhom. Eh, Grazzi ħafna anke tal-eżammejt mal-ħin. Ozer, il minut. L-Onorevole Schaffhauser. Madame la Commissaire, Ebola. Kommissarju. Fir-rigward tal-Ebola, dimna bat batna 11 persuna, istqed ngħidu illi hemm bosta drabi iktar vitmi. forsi ma tanġet nuru tmexxija saxħita ġewwa l-Ewropa f'reġjun tribali komplikata f-dekanjur li tkompli tiġi gravata anke b'diviżjonijiet reliġjużi fin-nofsinhar ukoll ridna nżommu l-unità Iżda mbagħad meta ġejna l-possibilità ta' reviżjoni tal-frontieri l istazzjoni ma blowx u l-Ewropa ta' tipprova tagħmel l-almu tagħha. Il-Sudan tisfel qiegħed jiżarma, jisfaxxa, jgħedin najdu li għanna nsibu soluzzjoni, jgħan appoġġaw il-gvern ta' tranzizjoni tal-Unjoni Iżda dan forsi mhux biżejjed. grazzi l-onorevoli deputata. Plenkovic, jek joġbok. Minu ta' nofs. Iva, grazzi, Vice President. Mogherini nilqa l-ewwel net li firmar tal-ftajim ġewwa Ġuba bejn il-forzi tal-gvern u l-forzi separatisti li għadin provaw iwaqfu xhur u xhur ta' ġlied fl-iżar fil-iktar pajiza zoħ fid-dinja. Il-missjonijiet umanitarji huma perikolati issa din id divizjoni territorjali ma' enieċ il għaliex kienet kontra il-ftehim. ir rizultati sta' jintlaħa biss permezz ta' dialogu politiku bejn il-partijiet differenti. Fix-xhur li ġejn irridu nkomplu naħdmu għat-tisħiħ tal-forzi demokratiċi irridu namlu da kollu li nistaw biex nejnu dan il, din is-soċjetà li sejjer naraw fil-fatt wara tmiem il-konflitt hemm realtà ta' tfal maħtufa nisa stuprati u bosta maqtula. 300.000 euro hija għajnuna umanitarja importanti iżda hemm erba' miljun persuna illi mhux jieħdu biżejjed sustanzi. Aħna rridu nejnu ferm iżjed biex din il krizi insolvu ġewwa Sudan. Ħfala. Grazzi. Agora signora deputato Ana Gomes. Is-signora e Ana Gomes. A catastrofe humanitária no Sudão do Sul é risultato di un um conflitto non sanato. Il-dizastru e tal paese huwa minħabba konflitt illi għanna fil-reġun. Tajb, ma neħbewx wara sabajna l-komunità internazzjonali, ma tistax tibqa sikta u dim krizi bħal din. Kif ġara fil-passat, kif anka semmit il-rappresentant Oli. il pajjiż Ewropej illi appoġġaw il-firda tas Sudan fil-2011 ma jistawx ma jintervjenux, ma jistawx ma jinvestux l-sforzi ta' biex ikun hemm paċi u sigurtà għaliex l-Unjoni Afrikana u s-Sudan tisfel jif jappoġġaw waqfim il-ġlied huwa urġenti natu għajnuna umanitarja, assistenza għal persuni midruba, dawk illi qed jirriskjaw ħajjithom jew dawk illi huma milquta mill-ġuħ. Ma nistax nabbandunaw eh, nisa li jintużaw bħala arma tal-gwerra, tfal li jintużaw bħala armi, eh, nisa li jiġu eh, stuprati, kastrati, jintpoġġaw f'bini li mbatina tan-nar. L-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq qoddim net għandha tiżgura li l Konsidra Zurtar ġus maquda taħdem sabiex jittifqaf dal-barbarita. Veru li nistaw nittamaw fil-paċin u nittamaw li l-proċess ta' kartum joħloq problemi, jisolvi problemi oħrajn, pero sfortunatament damma minn l-onorevoli Demas Mayer. Grazie, President. Il-Sudan tisfel huwa għawet minn pajzi ġodda fid-dinja ma fl-2011 ma sar stat per se kena kriptokrasija violenti fejn għanna konflitt ta' interessi differenti manka konflitti ma' pajjiż ġerin u interessi divarji, iż-żewġ naħat qablu proċess ta' tranzizzjoni minna xettiku minn impenn internazzjonali se nispiċċaw biftejn fuq karta biss. Aħna l-estin għamlu tana u kol sabiex nizguraw illi jitwaqqaf il-kummerċ tal-armi ma jkompliċi ġu sfruttati rizorsi naturali. Din mux kwestjoni ta' business as usual. Għannu nużaw assistenza l-iżvilupp u sanzjonijiet finanzjarji oħrajn kontra minoħati. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli tkun simpatika simpatija żgur mhux ħaġa li għandha x'taqsam mal-Sudan tisfel. Grazzi. L-Onorevoli Zeller għal-minuta. rappresentantoli, kollegi, għal darboħra, edin nitħattu fil-parlament dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan tisfel. Kemm kellna diskussjonijiet bħal dawn fil-passat. l unik ħaġa tajba hi li maħniex ninsew il-ċittadini tas-Sudan rajna fawissu ftejim bej il-partijiet involuti li kmaċasu parmakir il-żewġ eh, naħat tal-poplu dan huwa żvilupp pożittiv l-ewwel wieħed mill-bidu tal-gwerra ċivili imma t-til kompla kif għalet tajjeb il-rappresentantori. Hemm tfal illi kull ma jafu hija gwerra u violenza. Ġenerazzjoni sħiħa li qed tiffaċċa dis sitwazzjoni huwa diżastru umanitarju, il-ġuħ hija problema, il-ftejim reċenti bejn iż-żewġ naħat inkiseb biz grazzi għal pressjoni minn barra mill-komunità internazzjonali. Il-President kellem l-għada stess fuq tim ta' paċi li kien sforzat għal sant ma nistawx innaqsu l-pressjoni fuq żewġ naħat. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom eh, jappoġġaw, kompli jappoġġaw l-Istati Uniti u ma jeskludux sanzjonijiet għan nofsinar tas sudan għas-Sudan tisfel jek żewġ naħat ma jirrispettawx il-proċess ta' paċi u joffru paċi għat-ċittadini. Grazzi, l-Onorevoli Kenge. Grazzi. Grazzi, President. Nirrikonoxxu l-isforzi li saru mill-Unjoni Afrikana mill-ligat sabiex nipromovu l-fejm ta' paċi fil-Sudan Isfel. Ftejim madana kollu meddet minn diffidenzi ta' gvern, ribelli u violenza li tkompli f'dan eh, il-pajis. Miljoni ta' ċittadini tal-pajis illum qed ilhom nhar żmien twil isofru fil-waqt imma l-gwerra nistgħu eh, nżidu problemi oħrajn. Hemm bżonn ikun hemm aċċess sigur għall organizzazzjonijiet umanitarji li operaw fil-żona sabiex inwaslu lajnun li jemżon il-popolazzjoni paċi sur president din hija tama li akkompanjat it-twelit tas Sudan tisfel pajjiż li t-twilet mix-xej dizastru wara gverra ċivili ma speċċat qatt. Paċi mhux biss għal ċittadini tal-pajjiż imma reġun kollu tal-vant tal-Afrika Mestax però ma jkunx hemm mestax jistax ikun hemm paċi mingħajr ġustizzja għal daqstant huwa fundamentali tal-kuntest it-twaqif ta' orti brida li titfadaw fuq reati li saru u li eh, xejjen imponita li tista' kumpanja dal-konflitt. Faħarnet nirringrazzja l-rappresentant Oli għax-xogħol tagħha fil-qasam tal-paċi. Grazzi. Grazie tante. Grazzi. Nud vojte tune kelam. L-onorevoli kelam għal-minuta. Dziękuję parzo. Madam Mogherini, I'd like to sincerely thank you. Signora Mogherini, grazie minn qalbi għal messaġġ pożittiv li tajtna l-lum meta fakkartna fuq ir-rwol kostruttiv u l-ħtieġa għal verifika ta' realtà sabiex insolvu konflitti eh, barra xtutna. Kriżi ta' refugġati jett nifacċaw għawnek ma nix nessina minn traġedji bħal dawn bħal dawn ta' sudan tisfel mhuwiex ċar hemmx biżejjed rida politika sabiex nimplementaw waqfin mill-ġlied imma nappoġġa r-rida tal- l-Unjoni Ewropea li nsaħħu l-impenn tagħna. Il-priorità sluta tagħna hi li niżguraw paċi kredibbli u implementazzjoni tal-tim ta' Kotonu għaliex mingħajr dan anka għajnuna umanitarja mhux se tilħaq il-dawk li tant għandhom bżonna u nofsinhar tas Sudan se jkollu jiffaċċja il-ġuħ. Nittamaw li namlu da kolonista u sabiex dal-pajis mifni bil-gwerra jimxu lejn stabilita, sigurta u rekonċiljazzjoni nazzjonali. Grazzi. Ajtak. E, grazzi. L-Onorevoli Valenza. Dziękuję panie przewodniczący. Four years after the Erba snin wara referendum għal indipendenza, l-armata għada bl-operazzjoniet militari fil- zoni e, li fuq għamem disgrit. Il-konsekwenzi ta' l l-operazzjonijiet għu l popolazzjoni ċivili. L-Unjoni Ewropea trid tkompli b'assistenza l iżvilupp sabiex inwieġbu għattiġiet tas sudan u niżguraw l sigurtà tal-ċittadini tiġi l qabel kollox rridu niżguraw l appoċ jasal fejn għandu jasal. Sfortunatament il-konflitt preżenti eh, kien faċli niprevedu ħallas għalfejn ma vitajni, xalfej rridu nirrepetu l-istess balji f'parti differenti tad-dinja għalfejn l-ewwel qabel kollox jiġi l-xewqa libertà ma dan jispiċċa kollox fi gwerra. Din hija lezzjoni li rridu nitalmu m'għandniex ninsew grazzi. Grazzi ħafna. Naddu sal-preġura keġ li Nibdew. Bl-onorevoli kaputo. Presidente, in quest'Aula abbiamo parlato... Din l awla tkellimna fuq is-sitwazzjoni diffiċli tas-Sudan, pajjiż illi ra ksur ta' drittijiet tal-bniedem u fejn il-gvern għadu joħnoq libertajiet fundamentali inta grazzi ta' risti arbitrarji ta' mixxej ta' partiti politiċi u ġurnalisti fl-aħħar jiem inqatlu fil-80 ċivil fostom 57 tifel u tifla fin-Sudan tisfel skont FAO, UNICEF u World Food Program u ġus maħuda għanna 30.000 persuna li għet riskjaw li mutu bil-ġoħ u oħrajn, b'teddit oħrajn Mill-bidu tal-konflitt sentejlu l-ewwel darba li l-modell integrat tal klassifikazzjoni ta' riskju ta' emerġenza ta' ikkel tal-ġnus ma' udet laħqu level 5, ġifiri level ta' katastrofi. L-ola, skala, eh, li t jista' jirreġistra. Jekk ma rridux li situazzjoni tkompli deteriora bżonn li l-Ewropa l komunità internazzjonali jomilżaw ruhom anka flimkien l-Unjoni Afrikana sabiex jifavorixxu konċiljazzjoni nazzjonali sabiex nappoġġaw proċess ta' rikostruzzjoni politika u istituzzjonali tal-pajjiż. Grazie. Grazie. L'onorevole Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Νότιο Σουδάν... Grazie Presidente. Il-Sudan tisfel għandu ħafna risorsi naturali u eh, madana kollu stra maġġoranza tal-pajjiż qed jgħix fil-faqar. Għandna gwerra ċivili bejn eh, tribujiet differenti u skont il-ġnus ma'uda nifisa in-Sudan tisfel fis sudan tisfel maġranza tal-popolazzjoni qed eh, tbati l-ġuħ żewġ miljun persuna tilfu djarhom u kellhom jitilqhom il-pajjiż u oħrajn eh, ġew attakkati assistenza umanitarja hija provduta mill-Unjoni Ewropea u għandna nikkontribwixxu sabiex nibnu pajjiż ġdid. Hemm bżonn nappoġġaw l-Aġenziji Umanitarji billi niffinanzjawhom sabiex kura tas saħħa u ikel ikunu disponibbli għaċ-ċittadini u l-tim ta' paċi ta' disa baba ta' Mejju 2004 għandu jiġi implementat u rispettat. L-onorevoli Jakovčić. Grazzi, President. Signora Komissarju għali, intandek rapport seħtana fl-attivitajiet tijak, ma dana kollu nishtiq nistednek sabiex tiffoka fuq żewġ kwistjonijiet ċentrali l għennet. Il-nresqu u dem il-ġustizja kriminali kollha jina ġej minn zona fl-Ewropa fejn madwar 20 sena ilu kena situazzjoni ta' gwerra u nafu mponi ta' xi tfisser u xi tfisser il-ġustizzja wkoll li ġdaw kelli abbużaw minn tfal nisa u wet reati ta' gwerra dawn il-persuni ħatja għandhom jitres dim il-ġustizzja. Pontiħor illi rridu nsaxħu fil-fatt u għadibattibli jekk 300 miljon euro mhux bizzejiet għajnuna monetarja xi ħaġa illi hija ta' importanza kbira u hemm bżonn tilħaq il-kulħadd fis-Sudan tisfel għaliex hemmhekk il-bżonn huwa kbir. Grazzi, Onorevoli Jakov Kċiċ. L-Onorevoli Ġugas. Is-sitwazzjoni fis-Sudan tisfel i waħda mill-konsegwenzi tal-żmien koloniali il tattika kienet fretu saltan il-situazzjoni fi Sudan tisfel għandha xtaqsab ma' rizorsi ta' żejt u għal stant nifmu kif jitwildu konflitti bejn tribujiet differenti. L-iskuża hija gwerra reliġjuża ma mhux dal-każ. L-armi ma jaqgħux mis-sema, jiġu mibjuwa u l-oriġini tal-armi mhux diffiċli ssibhom laqas eh, anka hemm konflitt ta' interessi immi bejn min ħaffer żejt min ibih l-armi, kumpanija ċentrali hija voluta f'skandli varji u situazzjoni tal-kriżi tista' eh, tiġi marbuta ma' ta' sovranità tal-poplu għandna nwaqfu kull provvista ta' armi din kondizjoni ċentrali għal kull proċess ta' rikonċiljazzjoni li jkun eh, Ballidu, grazzi, l-Onorevoli Castaldo. Grazzi, President. 30.000 persuna li qed jirriskjaw il-ġuħ, terza popolazzjoni tinsab fuq xifer dizastru naturali, eluf ta' tfal jintużaw pala soldati, torturi, violenza sessuali, sabiex tistabilizza il-ladu fe gwerra violenti bejn tribuji differenti memx. Tajbin uħsina imma nota ta' seta bla limitu u mijiet teluf ta' vit minnoċenti. Kenna zewċ miljoni u nofs limitu u eluf ta' orfni u u refugġati fil-gwerra preċedenti ma' Sudan. Il-firma ġdida l-implementazzjoni ta' ftijim ta' paċi ta' ġuba xaq xaqta dawl imma il-spettru tal-mibed etnika u frammentazzjoni tal-interessi marbuta mal eh, sebi ta' zejt u anka tal-ilma li huwa hija xewqa ta' ċiniżi iwissuna jtuna twissija. Din dan l-aħħar pajjiż iktar pajjiż żagħżugħ fid-dinja għandu bżonn anka appoġġ ekonomiku tal-Europa l-qaddima sabiex nsaħħu l-proċess ta' paċi, nġelu żewġ naħat jikoperaw u sabiex il-pajjiż jimxleni id-demokrazija. Dan għandu xaqsa manka maġġida kontra l-impunità. Ma npermettux il-Ċiniżi għarab u l-inna fusna li nużaw dal-pajjiż bħala kolonja illi nisfruttaw. Dan u eżempju ħażin ma nix nirrepetu l-żbalji tal-passat jekk ma nistgħux nirġaw l-arroġ lura żgur għal menu ma nerġgħux nwettqu l-istess żbalji. Grazzi Sur Castaldo fissem il-Kommissjoni il-rappresentant li eh, Federica Mogherini. Enwetkom li eh, senuża nqas passjoni fil-diskors tiegħi li ndammu xax ma jportanix imma wieħed irid ikun raġunevoli biżejjed sabiex ma jizagġerax, però jiena naprezza ħafna id-dibattiti li kellna hawnhekk u naseb dan kollu huwa tajnuna għax-xogħol li jrid isir. Li tkun komxu tal-fatt li għandna rwol x'naqdu ir-rwol tagħna f'din il-kriżi huwa ta' appoġġ u koordinament ma' l-atturi reġjonali ibda mill-Unjoni Afrikana. Jena naqbel perfettament ma' daw kollha li semmew dal-pont pala l-pont ċentrali tal-azzjoni tagħna f'dal proċess. Ix-xogħol ma' atturi reġjonali u internazzjonali ibda mill-Unjoni Afrikana. Fazzawx naħat il-millat umanitarju illi jemżon jibqa fiċ-ċentru ta' xogħol tagħna għax aħna għandna responsabilità bħala attur umanitarju ċentrali fid din il-kriżi u hemm bżonn anke nkomplu nisqu fuq il-kriżi ta' refugġati illi u mal-bot, għalmenu fl-apparenza mill-frontieri tagħna u għana nibqgħu nifuka fuq dan. Anke għaliex mhix biss kwistjoni ta' responsabilità morali biss, responsabilità umana imma hija kwistjoni ta' investiment f'stabilità u ġejjieni xira għal tant eh, ċittadini ta' din id-dinja u mill-lat politiku l-implementazzjoni tal-ftejim, ftejim firmat f'ċirkostanzi diffiċli, situazzjoni fraġli, u kifat fl ta' tiegħi tal-bidu l-komunità internazzjonali u Aħna wkoll għandna nkomplu nappoġġaw iċ-ċittadini tal-Sudan t'isfel hekk kif e, jibda l-implementazzjoni tal-proċess ta' paċi. Barra minnek il-mexxejja tal-pajjiż għandhom responsabilità sħiħa jeżerċitaw fuż żewġ naħat untom għamtu referenza li għom għanna interessi differenti, għet imorru kontra e, ftejim u għanna najdu blakbar morċar jek ma jġiġ implementat il-ftejim sej jinżammu responsabli tal-azzjoniet tagħhom. Dan il-messaġġ għandu jingħad b'mod ċar u b'mod eh, maqut. Sforz kollettiv mill- meċċeja politiċi biss jistgħu waslu għalt minn mitpartija ta' ċittadini ta' Sudan tisfel u nejnu għom jgħixu fil-paċi. Il-firmar tal-ftejim joffri spazju u opportunità għal dan, imma l-implementazzjoni kif nafu hija diffiċli ħafna u l-xogħol tagħna mal- ħbib tana Afrikani miex id direzzjoni grazzi ħafna. Eh, grazie, ċinkuj. Eh, grazie ħafna, Senjura Kommissarju Rappresentantoli. Et nalaqaw nek